Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 19 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Jena għamlu verifika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Maddiċ. Premessa B, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 28 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Premessa E dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda 37 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 38 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni 39 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 29 favur kontra astensjoni. Il-tekst oriġinali, l-ewwel parti favur kontra astensjoni għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa I. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 30 favur kontra astensjonijiet ejn għamlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Votazzjoni tar riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Addit. Proset. Relazzjoni Fotiga. Rapport Fotiga. Emenda wieħed. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma tgħaddix Paragrafu wieħed o l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu i paragrafu wieħed e l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu wieħed est l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi, tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Paragraf għandna talba għal emenda orali. Onorevoli Fotiga. La parola. Jekk jogħġbok. President, uh, it was uh, the obvious technique. President, dan kien żball tekniku id-deskrizzjoni fit-test tagħmel referenza għal istituzzjonijiet ewropej oħra fosthom il-kummissjoni u għalhekk nissuġġerixxi li nneħħu l-kliem next u and to her successor għaliex aħna issa qed nirreferu għal kunsill grazzi hawn min jixtieq jikkumenta kontra din l-emenda orali m'hawnx oppożizzjoni għalhekk nivvotaw fuq l-emenda li ġiet ippreżentata dawk favur dawk kontra astensjonijiet ta' dittini tieni issa ngħaddu għal paragrafu wieħed g test oriġinali l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet ta' dittini parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet jiena naħseb li għaddiet imma jien verifikaw għax mhux kulħadd tal-lajdej. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni mal-waqa. ma tgħaddix issa ir-rakkomandazzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa tgħaddi issa ir-rapport lopez aguilar Emenda 8. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix. Emenda 9. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix. Emenda wieħed dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix emenda tnejn dawk e, votazzjoni nominali miftuħa magħluqa ma tgħaddix emenda tlieta votazzjoni nominali miftuħa magħluqa ma tgħaddix emenda erba' votazzjoni nominali miftuħa magħluqa ma tgħaddix. Emenda 5. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix. Emenda 6. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix. Emenda 7, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix. Nivvotaw fuq ir-rakkomandazzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi wkoll. Grazzi tassew tal-kollaborazzjoni tagħkom ser nieqfu għal ftit minuti imbagħad eh, nagħtu ċans li kollegi joħorġu mill-kamra imbagħad nibdew bil-ispjegazzjonijiet tal-voti. Tutto bene? Tutto bene?

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Nadu għal ispiegazzjonijiet tal-votazzjoni rċivejna ħafna talbiet ta' eh, votazzjonijiet orali ma nistawx naqbżu is-satew 45 minuta biex nippermettu li servizzi li ħejju il-bidu mill ġdid ta' seduta fil-tlieta. Għalhekk id dikjarazzjoni ta' vot li fada l ispiegazzjoni tal-vot li kun baqa, unbat nisimawom għada wara il-votazzjonijiet. Jekk hemm unbat xi spjegazzjonijiet oħra tal-votazzjonijiet, nististaw tippreżentawhom bil-miktub jekk ma laħqux. Issa ngħaddu għal rakkomandazzjoni Fötiger. Dikjerazzjoni tal-vot is-Sinjur l-Onorevoli l al minuta Dziękuję pięknie, panie przewodniczący. Ja Grazie ħafna, President. Jiena votajt favur din is-sħubija bej l-Unjoni Ewropea u l-Afganistan. Jiena nemmen li għanna nappoġġaw il-gvern Afgan li qed jipprova jistabbilixxi s-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż u biex insibu soluzzjoni għall gwerra ċivili. Mijiet ta' soldati ċeki qegħdin bħala missjoni fl-Afganistan u naturalment qed jipperikolaw ħajjithom biex ikun hemm paċi fl-Afganistan. Jiena Etniħu gost li l-Parlament adotta dan ir-rapport il illum u nisperaw li bekk inkunu nistgħu nsibu il-paċi fl-Afganistan u nsibu insibu xi tip ta' kompromess mat-Talibani. Jiena xettiku fuq dan ta' imma insomma nispera li jirnexxinna. Grazzi ħafna Onorevoli Poxbixil issa issur Polċak għal minuta. Grazzi ħafna Presidenta li tajtni l-kelma. Jiena koll votajt favur illi nikkonkludu dan il-ftejim naħseb li verament huwa importanti biex ngħinu l-iżvilupp ta' dan il-pajjiż għaliex eh, id-distruzzjoni ta' l-Afganistan fil-fatt taffetwa lilna l-koll dak li hemm hemmhekk huwa dak li żrajna aħna. Rridu niġildu terrorizmu u l-industrija tad-droga u l-movimenti ta' tili li hemm hemmhekk. Aħna qed nappoġġjaw is-soldati tagħna hemmhekk imma nappoġġjaw ukoll il-fatt li jkun hemm paċi u sigurtà fl-Afganistan nemmen li huwa ta' bżonn li aħna nappoġġaw l-abiltajiet tal-gvern Afgan biex jimmodernizza l pajjiż u jġib benefiċċji ta' veru liċ ċittadini tiegħu għaliex huma dawn il-benefiċċji tangibbli li dawn in-nies se japprezzaw. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ħanen għall minuta Grazzi. L-Afganistan skont il-ġnus maquda huwa post mill-aktar korrott fil-pjaneta. Interessanti nsaqsu għaliex, għaliex sviluppa hekk. Ma rridx nisimplifika, hemm ħafna raġunijiet, imma parti mir-risposta hi l-Afganistan qatt ma kien stat nazzjon. Ebda grupp etniku ma kien f'maġġoranza demokrazija hija eh, taħwita sieħa ta' Uzbek, Sazara u x'nafjena kien qisu buffer state u allura l-istorja dejjem kienet ta' dittatorjat, invażjonijiet u revoluzzjonijiet. Żvilupp importanti fl-aħħar nof seklu kien il-multipliċità ta' stati ġodda fid-dinja minn 80 pajjiż sovran għal 200 illum u għan iktar prosperità u demokrazija suppost imma dal-kontinent verament miexi fil direzzjoni opposta. Grazzi ħafna sur Hanan. Dawn kienu l spiega għal votazzjonijiet rigward din ir rakkomendazzjoni issa fuq il-rapport Fotiga x'qed jiġri hemmhekk. Mhux qed nifhem x'qed jiġri fil-Kamra jgħid il-President. Is-Sinjura Messerschmitt. Mela, inti bdejt l-ispjega tal-votazzjonijiet bil-rapport ta' Sur Fatiga, imma il-rapport fuq l-Erasmus u l-Brexit kien qabel dan, jiġifieri mhux se tispjegah il-biċċa jiena għalu li biex nitkellem fuq il-rapport Zdrojewski, eh, se tagħmel bih dan ir rapport se tagħmlu jew le, tgħid is-Sinjura Jazovjeċċa. Mela għal dak li għandu x'jaqsam mir rapport Zdrojewski li ma jistax ikun hemm diskussjoni fil- ehm, fil-memx spiegazzjoni ta' vot għax ma kienx hemm dibattitu, ġifiri għalek. Issa dwar il rapport Fatiga, l-onorevoli Messer Schmidt nad il kelma lilek. Formann, når jeg tager ordet øh, på den her resolution vidrørende Afghanistan, så er det sådan set ikke et forsøg på at få EU til at... Grazie, President. Qed nitkellem rigward il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-EU u l-Afganistan mhux għax eh, irrid politika esterna għax hawn ħafna jriduha f'dil kamra. Le, jiena nixtieq nikkonċentra fuq l-ambizzjoni tal-Kummissjoni biex tagħmel armata ta' l-Unjoni. Hemm min jaħseb li din hija idea tajba u l-Unjoni Ewropea għandha testendi l politika esterna ta' ħawta ta' difiża hekk għandu jkun iva, però naħseb illi il-konklużjonijiet ta' Sinjura Fotiga hija dik it-tajba semmi in-NATO il illi ħolqot il-paċi fid-dinja sa minn wara l-aħħar it-tieni gwerra dinjija u jiena naħseb li jekk għandna nimxu. Għanna inżommu man NATO u mhux noħolqu xi ammarta tagħna. Grazzi ħafna. Issa ir-rapport Lokegat. Sinjura Anderson għal minuta. Onorevoli Anderson, jekk jogħġbok. Grazzi President minkejja illi ħadd ma jgħid li m'għandux ikollna liġi taħjar għan-nies b'diżabilità, il-leġiżlazzjoni li għandna bħalissa hija ta' diżappont. Isu l-ambizzjoni qed tonqos u għandna nistħu dwar dan speċjalment għall aċċess fil-bini u l-infrastruttura. Dawn ġew esklużi anke għat trasport u l-vejikoli Min-naħa l-oħra jiena nilqa l-elementi pożittivi biex aħna ntejbu l-aċċess għal kulħadd ta' servizzi elettroniċi bħal pereżempju l-online banking u għas-service terminals. U il-penali illi hemm marbutin ma' dan. Jiena votajt għal dan ir-rapport minħabba dan kollu. Grazzi, Isur il għal-minuta. Grazzi ħafna, President, jiena votajt favur. Issa, eh, naturalment, eh, nistgħu nkunu aktar ambizzjużi, imma direzzjoni sejra fitri triq tajba jiġifieri li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tgħin lin-nies b'diżabilità u tipprovdi servizzi illi ikunu aċċessibbli fuq is-swieq Ewropej. Jiena naħseb li dan huwa prinċipju importanti u messaġġ importanti għalhekk jiena ivvotajt favur għalkemm tajjeb li kieku nkunu aktar ambizjużi f'ċertu oqsma biex nassiguraw drittijiet għal dawn il-persuni b'diżabilità. Nispera li l-Parlament li jmiss se jerġa' jindirizza dil ħaġa u jtejjeb kondizzjonijiet għan nies li għandhom kondizzjonijiet tas-saħħa biex hekk ikollhom aċċess aħjar għal prodotti li jkunu disponibbli fuq is-swieq Ewropej. Grazzi l-Onorevoli Polczak għal minuta. Grazzi ħafna President, jiena wkoll votajt favur dan ir-rapport għaliex jiena nemmen illi jekk ikollna Ewropa aċċessibbli, allura eh, inkunu għadin f'dinja ideali. M'għandux ikollna frontieri għan nisb b'disabilità kif m'għandix frontieri fl-Ewropa, irridu neħħu il-barriri kollha li jeżistu bejnietna. ħalli natu l-libertà lil kulħadd. Però rridu naraw ukoll il-proporzjonalità f'dan kollu jiġifieri jekk aħna nistawx namlu rekwiziti li maħom ikunu jistaw ilaħqu l-SMEs kollha. Jiena mhux żgur il websites tal-SMEs kollha għandhom ikunu konformi mar rekwiziti għaliex l-intraprenditorjat huwa prinċipju importanti rridu nsibu bilanċ bej ċertu rekwiziti allura biex ma poġġux biżejjed. Grazzi ħafna. Issa kellna sur ħanen fuq lista però mhux jgħataw. U allura ngħaddu għar-rapport Coelho. Is-Sinjura Makovej għal-minuta. Grazzi. Din is-sistema tgħin lill-awtoritajiet kompetenti fil- ġestjoni tal-frontieri u fil-migrazzjoni biex jiċċekkjaw mal-ar kemm jista' jkun min ikun dieħel fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-regolament ibiddel l-standards ta' interoperabilità bejn id-databases ħalli bekk is-sistemi kollha tal-informazzjoni tal-Unjoni jaħdmu flimkien b'mod eh, tajjeb u ta' malajr. Il-protezzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u l-ġestjoni tal-migrazzjoni għandhom xjaqsmu mas sigurtà interna u dinja bżonn juża għalina lkoll. Ir-regolament jintroduċi miżura vinkolanti illi t tfal jiġu fingerprinted jittieħdulhom il-marki tas swaba jiġifieri u dan jota tfal kollha li jkollhom bżonn fiza biex bekk nevitaw it-traffikar ta' tfal. Grazzi ħafna l-Onorevoli Messer Schmidt. Grazzi, il-migrazzjoni fl-Ewropa hija l-ikbar sfida li għandha din il-ġenerazzjoni fi snin riċenti rajna x'katastrofi eh, qed ikollna f'dan il-qasam. L-Unjoni Ewropea wedet li ċittadini li se solvi l-problema, però sissa ma rnexxiliex rajna għal xiex waslu il-frontieri miftuħin. Il-gwerra tas Sirja rat ħafna nies deħlin fl-Unjoni u eh, dan jeffettwa wkoll iż-żona Schengen. Aħna qed ngħidu li Schengen hija sistema biex insolvu l-problema, però ma applikajniex sew, allura issa rridu nikkontrollaw ir-regoli tal-viża tagħna. Tajjeb li nagħmlu dan qabel fej se tasal l-Ewropa li kieku pajjiżi bħad Danimarka u oħrajn ma reġawx introduxxew mill-ġdid il-frontieri tagħhom. Grazzi. Issa ngħaddu għar-rapport eh, dali u jerġa' jitkellem is-sur Mesher Smith. Jiena naħseb illi sissa ħafna Ewropew fehmu illi l-Ewropew l-Ewropej l-istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx jiddeterminaw huma eh, kif ħadmu l-migrazzjoni u naturalment eh, dan il-fond ta' migrazzjoni u għażil huwa importanti se jiddetermina kif se jidru l-pajjiżi tagħna fil-futur. Irridu nissalvagwardjaw il-kulturi tagħna. Jekk mhux se nagħmlu hekk se jiġri l-pajjiżi tagħna se jispiċċaw laboratorju ta' dawn in-nies illi eh, ikunu mexjin minn post l ieħor. Rridu nassiguraw l-istati membri ikunu jistgħu jindirizzaw ma stess kif jindirizzaw il-problema. hekk jgħidu dawk tax-xelluk imma mhix soluzzjoni. Issa l-Onorevoli Kosta. Grazzi President dan il-budget ta' 10 biljonu nofs waslu għal aħbarijiet pożittivi li daħħal prinċipju ta' solidarietà fil-bażi legali u nagħtu iktar attenzjoni li politika ta' integrazzjoni li tmur lin mill-ewwel punt ta' kolliment l kunem sistema Ewropea tal-Azil, integrazzjoni, solidarjetà u anke l-iżvilupp lejn pajjiżi terzi. B'rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali, jista' nħoss li l-Kummissjoni hawnhekk għandha tiggarantixxi li jkun hemm dawn dan kollu jiġi rispettat mill-gvernijiet Ewropej fosthom il-gvern Taljan li qed inaqqas il-fondi għall-integrazzjoni għas solidarjetà ta' akkoljenza u anke għall-NGOs. Grazzi l-Onorevoli Kosta l-Onorevoli Ġambaski. Grazzi President, eżis kollegi, jina votajt kontra dan it-test għalkemm il-migrazzjoni hija problema serja illum il-proposta mhijiex aċċettabbli minflok ma tikseb riżultat finali qegħdin nerġgħu nitkellmu fuq il-fatt li għandna nifukaw fuq l-integrazzjoni tal-immigranti kemm dawk illegali u kemm dawk legali din xi ħaġa inaċċettabbli il-tħul eh, dak li qed jiġi hawnhekk mhux aċċettabbli. li naġevolaw il dawk li daħlu b'mod illegali fl-Ewropa hija xi ħaġa inaċċettabbli u l-konsultazzjonijiet fuq il-fond kellhom x'jaqsmu mal-NGOs li huma stess jitraffikaw in-nies. Issa, biex niġġestjonaw il-kriżi, l-Unjoni Ewropea għandha tirriforma l-politika ta' migrazzjoni tagħha u l-istati membri jridu jaqsmu r-responsabilità u jassiguraw ir politika b'hekk biss nistgħu insalvaw eluf ta' ħajjiet u nwafqu li traffikar tal-bnedmin fl-Ewropa għandna pass pożittiv hawnhekk biex niġġestjonaw il-migrazzjoni nilqgħu il-fatt li taħt il-proposta l-istati membri għandhom jilqu mal obbligi tagħhom biex jiżviluppaw eh, dak li għandna fil-politika ta' azil u migrazzjoni. Għanna nassiguraw ritorni sostenibbli u nagħtu sinifikat lis solidarjetà u l-sim eku tal-pis il-migrazzjoni ġdib. Grazzi l-Onorevoli Skripek għal-minuta. Grazzi President. Il-kriżi tal-immigrazzjoni ikkawżat terremot fl-Ewropa il-problemi tal-politika ta' sigurtà u rew li hemm bżonn aġenda. Però rridu nindirizzaw is-sitwazzjonijiet infushom. Is-sistema li għandna bħalissa se jkollha effett kontrarju. Seta tratta l-immigranti l hawnhekk u x'se ngħidu fuq il-kampijiet tar-rifuġjati u l-punti ta' dħul ta' dawn ir-rifuġjati. Jekk tmur fil-kampijiet tara li nies iridu jibqgħu hemmhekk. Is-Sur Macron issuġġerixxa partnership mal-Afrika u li niżviluppaw l-istituzzjonijiet eh, edukattivi hemmhekk. L-isforzi tagħna fil-fatt għandhom imorru skont kif qal is-sur Macron. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal rapport Fajon, is-sur Zambaski, għal minuta jirġa. Grazzi President. Il-Kummissjoni Ewropea President. Għanna intervent mill-kollega. Nixtieq spjega orali għal dan il-punt, forsi hemm xi żbalji hawnhekk jekk kienu possibbli. Nixtieq spjega orali fuq dak li smajna. Inti trid tintervjeni fuq dan il-punt jgħid il-President jew fuq xi punt ieħor. Le, fuq il-punt ta' qabel. Mela hija jekk jogħġbok għamlu. Is-Sur Zambatski se jċedilek. Grazzi ħafna President. Iġifieri, se nispjega l votti għaj fuq il-fond ta' migrazzjoni. Naħseb is-sistema kien iċċa dejjem tajjeb u għalhekk ma indunax li rrid nitkellem. Grazzi tal-li tajtni l-kelma. Il-kriġi tal-migrazzjoni tatina lezzjoni importanti li rridu nsibu soluzzjoni sistematika għal din il-problema. Imma fl-Unjoni Ewropea u barra l-Unjoni Ewropea għandna naħdmu ma' pajjiżi terzi sabiex aħna nindirizzaw il-kawżiet tal-immigrazzjoni illegali fil-pajjiżi ta' sors illi nsibu proporzjon ta' budget illi jista' jintefaq f'pajjiżi terzi. Eh, hija xi ħaġa illodika u jiena votajt favur emendi illi ma jaddottawx dan il-budget u limitu ta' 5% ġie aċċettat għalhekk jiena fil-vot finali ma stajtx nappoġġa il-pożizzjoni li ħadna fuq dan il-fond. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu mela għal rapport faġon is-Sinjur Dombaski. President, grazzi jina ivvutajt eh, kontra dan ir-rapport għaliex il-Kummissjoni Ewropea tipproponi fond ġdid eh, fil-perjodu malti annwali li jmiss. Pajjiżi il-Bulgarija għandu frontiera ma pajjiż illi ma nistgħux ngħidulhom siħeb tagħna mat Turkija u dan huwa biss eżempju ta' prassi liberali illi ma jwaslu għal imkien. It-termini li jonżajt f'dan ir-rapport eh, huma kontradittorju xi ħadd li daħal eh, b'mod illegali fit-territorju tal-Unjoni Ewropea ma jistax eh, jagħmel it-talbiet tiegħu fuq l-irregolaritajiet m'għandniex ngħeddu d-drittijiet ta' pajjiżi li jgħixu fil-pajjiżi li qegħdin fuq il-frontiera tal-Unjoni. Kif nafu lan tal-politika għal ġestjoni tal-frontieri ili tkun waħda integrata ma dan kollu dan irid isir blimitu u bis-salvagwardja eight feet mal-moviment ħieles tal-persuni fl-Unjoni. Bekk ikonna sigurtaw l-ġustizzja rispettati, jiena nilqa l-istrument għal ġestjoni tal-frontieri u tal-viża u ta' qafas finanzjarju illi se jgħinna nindirizzaw l-isfidi li għandna. Huwa pass tajjeb biex nindirizzaw il-frontieri esterni tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Polċak għal minuta. Grazzi ħafna President, jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex iż-żona Schengen u l-eżistenza tagħha hija xi ħaġa illi hija ta' benefiċċju kbir għall-Unjoni Ewropea u għalhekk dan ir-rapport kien pass importanti fid-direzzjoni tajba. Il-ġestjoni tal-frontieri eh, maqsuma hija prerekwiżit biex aħna nindirizzaw il-kriżi li qed iġib magħha l-migrazzjoni. Għalhekk jiena jiddispjaċini illi il-proposta m'għaddiex biex nindirizzaw dan il-fond. Fil-futur għandna nħarsu biex ikollna kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-frontieri u tal-pulizija u lek votajt favur. Grazzi. Tajjeb. Onorevoli Makovej, jekk joġbok Monika, għal minuta. Grazzi tassew il-Fond ta' Sigurtà Interna ġie mniedi fl-2014 sabiex ngħinu l-kooperazzjoni transkonfinali u jkun hemm miżuri differenti bejn stati membri differenti. Il-fond ser jibqa' jeżisti ser jidħol fih dan il-budget Ewropew għal l-2020 sa 27 għaliex is-sigurtà interna u l-ġlieda kontra din it-tip ta' kriminalità hija importanti ħafna għall-Ewropej kollha. U jiena nixtieq nisħaq illi dan l-aħħar il-kriminalità transkonfinali kompli tiżdied u għalhekk dawn il-fondi huma meħtieġa biex insaħħu l-frontieri esterni tagħna u biex niżguraw illi nistgħu nixtru tamir xira biex inkunu nistgħu nagħmlu scanning tal-passaporti ta' ċittadini kollha li qegħdin jaqsmu frontieri esterni lejn l-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll li jkun hemm scanning tal-uċċuħ ta' dawn il-persuni li jkunu qed jivvjaġġaw dan il-font se jkun qed jagħti l-frontieri tagħna l-għodda meħtieġa ngħaddu issa biex nisimgħu l-ispjegazzjonijiet tal-voti għal Ewropa li tipproteġi lil kulħadd. Arja nadifa għal kulħadd l-Onorevoli Nekov jekk jogħġbok. President, jiena appoġġaj din ir-riżoluzzjoni għaliex nemmen l-ambjent huwa ir responsabilità ta' kulħadd. Irridu mmexxu bl-eżempju. Sfortunatament, skont l-aħħar statistika, Sofija, il-belt kapitali tal-Bulgarija, qiegħda fil-15 il post fid-dinja f'dak l-għandu x'jaqsam mal-arja imniġsa. Is-sistemi ta' tisħin huma l-kawża prinċipali ta' dan it-tniġġis hemm ħafna wkoll vetturi antiki, it-trasport fil-bliet u oli wis u hemm ħafna tniġġis ukoll mill-siti industrijali. Irridu niġġieldu dan kollu. U nħarsu wkoll l kwistjonijiet ta' faqar irridu ninvestu sabiex ikun hemm protezzjoni aħjar tal-ambjent sabiex nevitaw li imbagħad jintafqu iktar flus fil-kura tas-saħħa. Grazzi l-Onorevoli Krupa. Grazzi jiena astjenejt minn dan minn din il-mozzjoni. Ovvjament hemm ħafna problemi li jixriqlhom soluzzjoni iżda xorta waħda nħoss li huwa inaċċettabbli dan se nipposponu ħal 2030 u qed ngħidu li ma nistgħux nibqgħu nużaw il-faham sal-2030 għaliex l-enerġija tal-Polonja hija bbażata fuq il-faham u għalhekk għal raġunijiet ekonomiċi u soċjali dan mhuwiex possibbli. Iva, irridu naraw kif innaqsu l-emissjonijiet u niggarantixxu s-sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa. Iżda il-forniment tal-enerġija u l-enerġija tiġġedded dawn affarijiet flimkien ma jagħmlux sens. Għandna studji xjentifiċi li naqsu l-emissjonijiet u li jużaw sistemi innovattivi tal-enerġija għal eh, insulation ta' iktar minn 20 megawatt fis-sija. 20 megawatt fis-sija. U rridu naraw għalhekk kif nistgħu nsibu alternattivi biex innotfu l-arja. L-Onorevoli Spiraki. Minkejja il- riservi tal-PPE jiena votat dan il-mod minħabba li għandna limiti massimi li qed irdu s-saħħa tagħna u s-saħħa taċ-ċittadini tagħna u jikkawżaw ħafna mart. It-tniġġis ma jaqfx fil-frontieri għalhekk irridu li jkollna regoli internazzjonali u għanna naraw kif dawn ir-regoli jkunu iktar vinkolanti. Irridu nrawmu iktar kuxjenza fost in-nies tagħna u fost l-awtoritajiet biex jibdlu l-karozzi tagħhom u jużaw mezzi ta' trasport iktar ekoloġiċi. Il-vetturi li għandna aħna mhumiex eh, eżempju tajjeb għadin jiġu użati għal finijiet elettorali. Mela fuq dan ir-rapport jina għastanejt għaliex minnaħa it-titib tal-kwalità tal-arja għandha tkun e, għandha jkun priorità għal kulħadd minn problemi bir-rekwiżiti u dawn irridu jitpoġġew fuq quddiem il-kwalità tal-arja e, tiebet imma ħafna drabi L-standards ma jiġux rispettati, speċjalment għal dawk li huma l-partiċelli. L-Unjoni Ewropea qed tipprova ttejjeb il-kwalità billi tintroduċi regolamenti, numru ta' regolamenti, restrizzjonijiet ġodda dwar it-tniġis, eccetera. L-Unjoni Ewropea għandha ċertu fondi li qegħdin hemm apposta għal dan imma l-kwalità tal-arja maħniex ħantejbu jekk ma jkunx hemm sforzi reċiproċi kkoordinati u ċertu stati membri għandhom problema bl-implementazzjoni tal-regolamenti eżistenti u rridu nsibu bilanċ bejn il-azzjoni u l-ispejjeż soċjali u għanna bżon nadfu l-ajru specialment mill-tisħin ta' kwalità eh, baxxa. Is-Sur Nikola, grazzi fid-dinja kull ħames sekondi immut xi ħadd minħabba it-tniġġis ta' l-arja. Kull jum immutu aktar minn 700 persuna u l-kundizzjonijiet eh, tal-klima m'għandniex appell fuqhom għaliex il-maġġor parti tal-popolazzjoni fid-dinja hija esposta għal din il-ħsara. It-tniġġis tal-arja Eh, ħafna vittmi, aktar vittmi minn dawk tal-gwerer, it-tuberkulozi, l-AIDS. Nixtieq nfakkar il kliem tal-President ta' Trump l-għada ta' e, meta irtira l-Istati Uniti eh, għax e, għal poġġew fil-qalba l-interessi taċ ċittadini ta' Pittsburgh hemm ħafna nies li ma jniġsux imma xorta waħda jbatu l-effetti ta' tniġis u ta' tibdil fil-klima. Jiena għandi eh, tifel tal-età ta' Greta wieħed iżgħar jiena nibża li xi darba ħajduli pa il-ġenerazzjoni tiegħek hija iżjed stupida minn dik ta' qabilha, ġifieri dik li li splodew bomba atomika. Onorevole Caputo. O... Grazie l'onorevole Caputo. Issa naddu l-kelma l-onorevoli Ruonen Lerner. Grazzi. Il-kwalità tajba tal-arja hija parti essenzjali tal-benessri tagħna lkoll, Għalhekk kien faċli ħafna li jiena nivvota favur dan is-suġġett tant importanti jiena verament kuntenta għaliex din ir-riżoluzzjoni tqis l-elementi li jniġsu fil-kwalità tal-arja eh, fil-binjiet tagħna għaliex in-nies iqattaw ħafna ħin ġol binjiet fejn l-arja tista' tkun f'sitwazzjoni qar minn barra. Ġifieri għandna ħafna nies li jridu jiġġieldu ċertu mar tal kumplament ta' ħajjithom għaliex ikunu qattaw żmien f'dawn il-binjiet. Aħna għandna eluf ta' persuni li jbatu minħabba dawn il kundizzjonijiet fid-djar tagħhom, fil-postijiet tax-xogħol, ħafna minnhom issa m'għadhomx kapaċi jaħdmu hemm problemi anka bil-lumdità li hija problema f'ħafna binjiet uffiċjali bħal fl-iskejjel, fiċ ċentri tal-kura tat-tfal l-arja nadifa hija xi ħaġa importanti għall benessri tagħna il-koll għalhekk jiena favur kwalunkwe attività li għandha bħala mira t titjib tal-kwalità tal-arja tagħna. Grazzi ħafna taħt ir rapport Pottiger issa is-Sur Pain għal-minuta. Grazzi ħafna, Iva, anka fil-kontinent Ewropew nistgħu niltaqgħu mal-propaganda u l-misinformazzjoni, eċetera. Din hija xi ħaġa li tiġri anka fl-Unjoni Ewropea, aħna bħala Unjoni Ewropea qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa dwarha, imma il problemi hija kif l-Unjoni Ewropea issa ddeċidiet li ħatiħu approċċ regolatorju u timponi aktar obbligi fuq nies li pereżempju meċu netwerk soċjali u rridu jirregolaw eh, id-diskussjoni online iżda il-problema fundamentali hija kif tiddeċidi l propaganda x'inhi. Min ħajiddeċidi dan? U din hija xi ħaġa li tiġri fir-reġims kollha totalitari f'sens bibliku li wieħed jiġġudika tajjeb mill-ħażin u jiena ma naħsibx li tista' tiġġieled ir-regolamenti jew tiġġieled il-propaganda bir-regolamentazzjoni għax hemm eh, reġims li hekk jagħmlu hemm biss għażla waħda. Jiġifieri ejja nitalmu mill greċja antika diskussjoni ġusta dan huwa l-unika mod kif nistgħu neħilsu mill-propaganda u għalhekk jiena ma nistax naqbel ma dan għaliex imur kontra l-ispirtu ta' diskussjoni miftuħa u ħilsa. Grazzi. Grazzi sa fuq il-ftehim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Monaco Andorra u San Marino naddi l-kelma li Sinjura Kienges isil għal-minuta. Grazzi, Sur President. B'dan il-vot tasal konferma min-Ħata tal-Europa ħadna l-opportunità motija minn negozjati ta' assoċjazzjoni mar-Repubblika ta' San Marino u urejna il-valur ta' tisħiħ tar relazzjonijiet u l-integrazzjoni mal-Unjoni Ewropea. il bibtana ta' San Marino dejjem kienu fil-qalba tal-istorja Ewropea. Is-subija ma' l-Unjoni minn dejjem hija ibbażata fuq numru ta' valuri politiċi u kulturali komuni in-negozjati jridu jimxu qoddim. Aħna nkunu qegħdin nikkonkludu qabel it-tmiem ta' dan il-mandat dikjerazzjoni politika konġunta billi natu lill-Kummissjoni Servizzi Esterni sabiex jikkonkludu negozjati kemm jista' jkun malajr u mhux qabel eh, u qabel it-tmiem ta' sentej. Dakin l-aħħar intervent issa nista' nisospendi seduta ħaterġa' tibda fit-tlieta. Grazzi.